demokratiċi għaddejjin jider li li pipi jridu jkunu assaċjati mal deċiżjonijiet li għedin jittieħdu speċjalment rigward dawn deċiżjoni tant importanti. Iva, grazzi tassew għal dan il-komment, jitt il-President. Sentik tweġiba bil-miktub għal dak li għadek kifatt issa. Issa nistaw natu l-kelma mal-ewel u nadu għal-rapport u natu il-rapporterija Sinjura Anni Podimata U għalek nistiden il-Sinjura Podimata biex tkun tista' titkellem. Grazzi tas Sur President, l-ewwel qabel kollox ippermettuli billi Nirri nibda billi nirringrazzja l-kollegi tiegħi Shadow Reporters u s-segretarjat tal-Kumitat Ikon kif ukoll il-gruppi politiċi u l-koordinaturi għal kontribut kostruttiv għal dan ir-rapport u anki l-isforzi li nislu biex ikunu jistaw jgħinu ninilħaq ftejn fuq dan ir-rapport, dan l-inizjattiva fuq il-finanzjament innovattiv ma setax jisseħ eh, f'żmien aktar adegwat. Din ir-raġuni minħabba l-fatt li l-kriżi li qiegħda tittestja il-żona euro u fil-fatt din il-kriżi nistgħu ngħidu li waslet għal inqas riżorsi baġitari programmi ta' austerità li ġew adottati mill-istati membri u tas ħafna drabiet naraw li din qed poġġi ħafna pressjoni fuq il-budget Ewropew u aħna esperjenzajna da meta tkellimna fuq il-qafas finanzjarju l-ġdid. Huma ċittadini Ewropew li qegħdin jerfaw il-peace minħabba l-fatt li itħul dħul tagħhom qed jonqos hemm ħafna instabilità f'dak li hu xogħol u għandhom ukoll inqas drittijiet soċjali u benefiċċji soċjali. Jiena nemmen li l-konklużjonijiet li ħafna minnhom ser ħafna minnkom ser taqblu magħhom u l-fatt li l-stati membri jeħtieġu riżorsi u fondi oħra sabiex jassikuraw li l-ekonomija tagħna kun tista' tirkupra fl-Ewropa u tirkupra b'mod bilanċjat tal mod li tassikura li m'hemmx differenzi u nigwaljanzi. Dan u l-unika mod kif aħna nkunu nistgħu noħol u l-aħjar kundizzjoni sabiex nkunu nistgħu nimplementaw l-istrateġija 2020 u l-unika mod kif aħna nistgħu nitkellmu dwar suq intern b'saħħtu għal ċittadini tagħna nabżon bżonn riżorsi ġodda l naqblu dak li nsibu imniżel fir-rapport. Ħanaqra paragrafu li jekk inżidu l-strumenti ta' taxxa preżenti u naqsu l-nefqa pubblika, Dawn huma strumenti li mhumiex biżejjed u mhumiex lanqas soluzzjoni sostenibbli sabiex għandna kun nistgħu nilħu l-isfidi globali u Ewropej. Finanzjament globali, strument ta' finanzjament globali kun jista' jaqdir wol prinċipali biex jilqa' għal dawn l-isfidi. Ir-raġuni ta' dan għaliex ikunu jistgħu jagħmlu kontribut kbir biex u rizorsi ġodda għal budgets nazzjonali u anki il-budget tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu iżis kollegi, dan xorta mhux biżejjed u permetti li ngħid li dan mhux biss il-vantaġġ tal finanzjament innovattiv, jekk il-finanzjament ikun innovattiv, aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu li nsibu riżorsi ġodda biss ma rridu nwittu triq għal bidla ibsa għal modell ta' tassazzjoni fejn ħafna mill pista tat taxxa insibuh fuq il-xogħol intrapriża u investiment pubbliku. Il-valur miżjud ta' l-istrument ta' finanzjament innovattiv dak li nsejħu l-double dividend huwa mhux biss dwar tħul imma jista' jaqdi wkoll rwol regolatorju inaqsu il abbus u anki kwistjonijiet li għandhom x'jasmu l-ambjent. Ir-rapport għandu erba kapitli prinċipali il-tassazzjoni fis settur finanzjarju, il-Eurobonds u il-European Project Bonds, il-taxxa tal-karbonju u l-iżvilupp. Meta aħna nitkellmu dwar l-intaxxar tas settur finanzjarju aħna lkoll naqblu fuq għan wieħed u li s-settur finanzjarju qed jerfa l-pis ta' ħafna mill-kriżi u għalkemm il-kriżi għandha profitti, qed tagħmel profitti kbar xorta waħda din mhix qed tiġi ntaxxata biżejjed għaliex dejjem hemm eżenzjoni mill-vat. Però xi ħaġa oħra li qed tiġi aċċettata minn kulħadd teġi eh, eh, insibu riflessa fiċ-ċifri li qegħdin juru kif il-tranzazzjonijiet finanzjarji żdiedu u żviluppaw f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. U dan u l-fatt li kien hemm trasferiment mir-rwol prinċipali ġifri li jipprovdu finanzjament għall-ekonomija reali ġifri naħseb dawn iż-żewġ qarijiet huma aċċettati b'mod wiesa mill-Kommissjoni u mill-Parlament kif rajna wkoll fl-istqarrija rigward is-settur finanzjarju ġifri hawnhekk qed nitkellmu dwar inġustizzja li għandha li titranġa. Jekk inti tixtieq titkellem u għafal president, inti jekk titkellem għal minuta, jew titkellem għal minut oħra jew inkella ma jkunx hemm iktar ħin għalik il-qudiem. Mela kompli. Iva, ħames minuti fil-bidu tajt il-membru parlamentari, is-Sinjor Podimata, u tkompli. Iva, naħseb li din hija ġustizzja li rridu nirranġaw u rridu nibatu messaġġ lill ċittadini Ewropew, messaġġ ċar li nurruhom li aħna tallimna lezzjonijiet tagħna mill-kriżi u rridu distribuzzjoni ġusta u ekwa fil-pis u rridu nieħdu l-miżuri neċessarji fuq il-livell globali u Ewropew sabiex nassikuraw li s-settur finanzjarju jaqdi r-wol prinċipali tiegħu jiġifieri li joffri kredit eh, flus għall-ekonomija reali il-strument fiskali prinċipali għandu jiġi użat u dan huwa l-FTT, il-Financial Transaction Tax, għaliex din it-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja hija proporzjonala proporzjonata għal kemm it-tranzazzjoni regolari u il-kwalità ta' tranzazzjoni kiex marbuta direttament ma' daw il-fatturi għalhekk kif insibu f'paragrafu 13 il l-FTT tista' titratta u tagħmel tajjeb għal swieq finanzjari bħal transazzjoni tore tal-FTT u anki tnaqqas ukoll l-spekulazzjoni jidher ċar li l-ewwel għażla tagħna għandha tkun li nassikuraw li jkun hemm FTT globali, però fl-istess waqt jidher ċar li minkejja l-istqarrit ambizjużi fuq din il-kwistjoni Kien hemm aktar tama qabel, però minqas qastama il qoddim għal FTT globali. Iġifri, dak li ser namlu issa fl-Europa, ser namlu eżattament ħan bew dwar il-fat li memx ftejm globali, pero dan huwa bizzejja tasbu li ċittadini tagħna ser jemnu dan, ħajsibuha konvinċenti din il-ħaġa. Naf li mhix ser tkun xi ħaġa faċli, Naf li mhux faċli naraw li l-Kunsill b'mod unanimu jaddotta tali deċiżjoni. il-membru parlamentari, il-president jiddiskutu l-ħin ta' kemm il-parlamentari biex titkellem u l-parlamentari tkompli Podima, ta tkompli bid-diskors tagħha. Iva, nixtieq inkompli nitkellem fuq nikkonkludi fuq dak li kontet ngħid. Għalkemm mhix daqshekk faċli għall-Unjoni Ewropea biex tadotta tranzizzjoni taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja li diffiċli biex il-Kunsill jadotta dan mod unanimu l-Parlament Ewropew bħala l istituzzjoni direttament eletta mill-poplu għandha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 Nixtieq nirringrazzja lill kumitat tal-Ikon u b'mod partikolari li rapporter Sinjora Anna Podimata għal rapport fuq il-finanzjament innovattiv fil-livell globali u Ewropew jiena diġa kell l-opportunità li niddiskuti ta' sikwit ma'kom fuq kif namlu il-banek kħalsu għal spejs tal-kriżi. Kif tafu il kummissjoni dat ħejji evalwazzjoni ta' impatt dettaljat fuq strumenti għal tassazzjoni għas settur finanzjarju li rrit jasal u jirkun lessa s-sajf ta' din is-sena. Din ser tippermetti l-Kummissjoni biex toħloq proposti adegwati fuq azzjoni ta' politika barra minne aħna qegħdin nevalwaw l-impatt kumulatti fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji ta' regolamenti ġodda levis tal-bank u taxxa u ser nippreżentaw ir rezultati aktar il-qudiem din is-sena. Nixtieq inħeġġiġkom ukoll biex tistennew ir-riżultat tal-evalwazzjoni ta' impatt qabel ma tieħdu deċiżjonijiet preċiżi fuq l-introduzzjoni tal-FTT fuq livell Ewropew. Għal dak li għandu xjasa ma' tassazzjoni tal-karbonju jina naqbel li il-modell ta' tassazzjoni prezenti ma tħaddanx il-prinċipju tal-minħamme ħallas Nalqa il-proposta tal-, -tal Parlament għal dik li TS għal revizjoni komprensiva ta' direttiva ta' tassazzjoni tal-enerġija biex namlu l-emissjoni ta' CO2 u l-kontenut tal-enerġija għal kriterju bażiku għal tassazzjoni ta' prodotti tal-enerġija. Proposta għal revizjoni tal jan basra għal rebija tal-2011 Unet nismaw kol itħassib ta'kom rigward il-riskju potenzjali ta' ehm, carbon leakage u anki li kunem allokazzjoni ħilza ta' allowances u anki access għal krediti internazzjonali taħt l-ETS. Madana kollu aħna tinkomplu namlu monitoraġġ tal-riski futuri u prezenti ta' carbon leakage. U ċerti li soluzzjoni għall allokazzjoni ħilsa taħt l-ETS tista' tiġi inkluża fil-reviżjoni li jmiss. Fl-aħħar net fuq il eurobonds il-Kummissjoni taraf li skont il-modalitajiet preċiżi tagħha il-ħruġ tal-Eurobonds jistaw jgħinu il-swiq tal-bonds għall-integrazzjoni u anki għall-appoċ tal-munita euro. Madana kollu dan l-istrument jeħtieġ aktar analiżi u diskussjoni fuq livell politiku u tekniku. Mo partikolari implikazzjonijiet partikolari għall istati membri jridu ġoktar aktar eżaminati. Grazzi tassew. Uh, thank you, Mr. Commissioner. Grazzi lill kummissarju Issa, il-Sinjura Marion Jean Marinescu, il-Komitat tal-Industrija, Riċerka u Enerġija. E, eh, il-Sinjura Marinescu. Grazzi, President. Biex nilħu il-miri eh, tal-izvilup u sigurtà fil-forniment tal-enerġija u l-bidla fil-klima jirrikjedi ħafna impenni anka fil-innovazzjoni u r-riċerka. Il-Kummissjoni għandha tanalizza lek il-fattibilità illi tiġi introdotta din it-taxxa fuq il-karbonju li tkun bħal VAT u tiġi applikata fuq il-prodotti fis-suq domestiku. U anka il-possibilità li din il-taxxa tiġi E, trasferuta b'mod tajjeb, irridu noqdu attenti li ma naqsux il-kompetittività però fis-suq intern. Irridu nużaw ukoll il-fondi strutturali u rridu kun hemm anka koordinazzjoni bejn il-fondi differenti fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali u anka niprovdu l-inizjattiva għall innovazzjoni u effiċjenza fl-użu tal-enerġija biex innaqsu id-dipendenza Il-Kummissjoni għandha kemm jista' jkun malar tagħmel evalwazzjoni tal-impatt fuq il-taxxi fuq it-transazzjonijiet finanzjari fuq livell Ewropew u fuq livell globali u naraw il-benefiċċju ta' tnaqqis fil-spekulazzjoni ta' transazzjonijiet li joħolqu ħafna problemi fis-suq għanna nanalizzaw u kol jekk din it-tip ta' taxxa tistax tipprovdi dawk li sejħu rizorsi propri own resources. Grazzi ħafna. Flisem il-PPE il-sur il Jean Paul Gozes. Grazzi ħafna President. Grazzi lill um, Komissarju il- um, Nixxejna ma' kommenti, il Is-Sinjura Rapporter Irringrazzjak lil daw kollha li jenuha fir-rapport u veru kien hemm ħafna xogħol mit-tim. Is-Sinjura Hubner kienet ix-shadow rapporter u għamlet ħafna kontribut. Però smajna li l-grupp tas soċjalisti poġġew fuq il-mejda riżoluzzjoni differenti u l-votazzjoni ħad bazata fuq dokument li ma lħaqniex ftehim fuq. fuqu. Għanna għandi kumment li nixtieq nagħmel. Fir-rigward tal-FTT għaw xaħġa li eh, mijiex ġenwina għawnek aħna naqblu ma FTT globali unkunu kontenti illi l-Europa taħdem eh, taħseb dwar dan pero jekk ma tkunx fuq livell eh, globali għanna nkunu kawti għandu jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt biex naraw jekk jise tiġi affettwata il-kompettività tal-boros fl-Europa boros il Nixtiequ li kunem din il-valutazzjoni tal-impatt din jina nitolbuha fil-Parlament u dan għandu jsir kemm jista' jkun malajr biex kwalinkwa deċiżjoni li tittieħed tkun ibbażata fuq fatti eh, solidi. għanna affarijiet eh, anka fuq karta, pero rridu noqdu attenti wkoll minn ġestjoni tal-affarijiet u għandha tittieħed eh, deċiżjoni politika kemm jista' jkun malajr. Alessendi Isur Bullman. President. Jiddispjaċini li dak li qed jiġi ppreżentat hawnhekk mhuwiex biżejjed eh, ix-xogħol kien li nistabilixxu f'dan il-Parlament kif nistgħu nieħdu azzjoni jekk fir rigward ta' din il-FTT u inti ma rispondejtx għal dan aħna sirna nafu biss il-pożizzjoni tiegħek li inkitbet mill-Kummissjoni kemm il-darba u dinja differenti ħafna eh, minn dak li nixtiequ il- il il-kumpaniji eh, żar u iridu ikunu ċerti li hemm kreditu fl-ekonomija imma don, donkom ma tixtiqux illi tintaxxaw l-spekulaturi il-gbar li qegħdin jagħmlu biljuni ta' profitti. għalek hemm nuqqas ta' ċertezza għal min qed jipprova joħloq ix-xogħol fl-ekonomija u għalhekk din il-kamra għandha titkellem vuċi waħda. Eh, Sur Gubżes inti eh, persuna li jiena nirrispetta ħafna, però naħseb li f'dan ir-rigward għandek żball għax qed iddajjef il-pożizzjoni li tiġa e, ġiet adottata permezz tar-rapport Beres jekk tivvutaw favur dan il-Kummissjoni xorta waħda se tagħmel it triti u jiġifieri mhux se tipproponi din il-FTT għax se segwi il-parir ta' sur Guzes, kollegi, jekk intom tridu tatu leħen lil din il-kamra u jekk tridu tiksbu lura il-fiduċja mit-ċittadini, mit eh, għax dawn jintunaw li aħna qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa għal kriżi, allura intom tridu tivvotaw għall alternattiva provduta mill-mozzjoni tal-grupp tal-SND SND tas soċjalisti Demokratiċi. Għax eh, hemm ħafna firem fija, grazzi ħafna. għal-liberali u demokratiċi, il kalem li jimis, grazzi President, Komissarju. Grazzi, grazzi l-kollega Podimata, na kompromess, minkejja li kien hemm xi differenzi bejnietna. U għalhekk l importanti li nżommu ma dan il-kompromess li diġa kienet kelmet fuq il-Kummissjoni nixtieq nitkellem nkellem lis-sur Bullman. Huwa importanti li dan ir-rapport jimmira sabiex joħloq suq uniku Ewropew ta' veru li huwa importanti biex jixpruna l-ekonomija Ewropea. Kif ħan iffinanzjaw il-proġetti ta' infrastruttura per pereżempju bil-Eurobonds li imbagħad min-naħa l-oħra ikunu jistaw jiġu relatati ma taxxa fuq il-karbonju, per eżempju, fuq il-prodotti tas-suq uniku Ewropew. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li l-Istati membri għandhom l-obbligu li jiffinanzjaw dawn il-proġetti importanti ta' infrastruttura. Pajjiżi l iżvezja huwa wieħed mill-ftit pajjiżi li jirrispetta dawn il-miri u s-settur finanzjarju ta' ħaq irid jipparteċipa fil- biex jiflaħal dawn l-ispejjeż għax għandhom effetti fuq il-ċittadini Ewropej kollha. Is-soluzzjoni mhix it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarja għaliex f'pajjiżi sur President fit-tmeninijiet diġà kien hemm taxxa ta' dan it-tip li ġiet introdotta u f'ħafna partijiet fis-settur finanzjarju irnexxilhom jiżgiċċaw u jħarbu minn din il-liġi, u għalhekk ma rridux intemmnu din is-sitwazzjoni li seħħet fl-Iżvezja u tirrepetu ruħha fl-Ewropa kollha. Nafu l affarijiet mhux l-istess iżda l-finanzi eh, jinbidlu jadattaw ruhom ta' malajr. Nafu li hemm tax havens u għalhekk aħna nħossu li t-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji ma tistax titqis bħala soluzzjoni u għalhekk skont il-grupp għal din it-taxxa tista' tkun biss fuq il-livell dinji sabiex bekk jkollha effetti pożittivi għal kulħadd. Il-grupp tagħna sur President qed jgħid le għall emendi wieħed u tnejn Iżda minna ħal oħra jista' jaċċetta l-emenda tlieta tal-Onorevoli Gozes. Um, on behalf of Fisem il-ħodor l-Onorevoli Filip Lambert. Għalfejn qed nitkellmu dwar uh, il-finanzjar innovattiv. Abditna xi uh, imarda bħalissa irrit ikonna tħol sostenibli u l-modelli li għanna bħalissa mux għet rispondu għal dawn il-tiġijiet, gvernijiet mandomx il-mezzi adattati biex jilħu rekwiziti eh, foqsma bħal s-saħħa u l-edukazzjoni rridu għadna ma trattajniex id-differenzi li jeżistu u l-problemi eh, fil-settur ambientali. safda għaw waħda qegħdin nitkellmu dwar eh, taxxi finanzjari, rridu l-kumpanijiet jamlu l-kumpaniji jamlu il-kontribuzzjoni tagħha tagħhom u rridu nevitaw l-evażjoni tat-taxxa. Nafu li biex dan isir dan isir fuq li livell tal-Unjoni Ewropea, mhux fuq livell ta' stat membru. Veru għandna bżonn l-unanimità, imma mingħajr azzjoni komuni ħaj konna bżonn snin twal biex nitrattaw il-problemi għax il-stati membri m'għandhomx biżejjed riżorsi. Et nitkelmu hawnhekk aħna dwar il-gvernanza ekonomika qed ngħidu l-istati membri biex inaqsu l ispiża tagħhom u eh, Edin, pero nurbtu idejn l-istati membri anka fir rigward tal-kompetittività. Il, dan il-rapport ta' podemata ti provajt tratta dawn l-affarijiet kollha u nispera li l-Parlament jaddottaħ grazzi ħafna għal ICR, e is-sur Strejċek. Fil-lista li għan fis-sala tajt li d-dokument jismu l-finanzjament innovattiv u naħseb li aħjar najdu li introduzzjoni ta' bilħaq ta' taxxi ġodda Ewropej fil-fatt. Dak li qed nagħmlu hawnhekk nafu diġà min ħajħallas dawn it-taxxi ġodda Ewropej. Ħajkunu l-banek u ħajkunu l-istituzzjonijiet finanzjari li jħallsu u għalhekk nħoss li huwa żball li toħtija kollha lil banek li donhom ikkrawżaw il-kriżi finanzjarja u l-kriżi ekonomika. Għaliex diġà inna nafu l-bosta snin li din il-kriżi twaslet minn zbilanċi ekonomiċi tal-ekonomija dinija, brata tal-imax baxxa ħafna għal żmien twil u regolamentazzjoni eċċessiva tas-sistema finanzjarja u nafu li f'ċertu kustjonijiet kien hemm ukoll intervent politiku li kellu affett aħna minna ħatana ma nistawx naqbdu najdu li dan il-dokument permezz tiegħu tigwadanja l-Ewropa bl-introduzzjoni ta' din it-taxxa. Xkull darba li ndaħlu taxxa huwa probabbli ħafna li s-sistur finanzjarju ħaj tejjeb u jadatta l-introjtu tiegħu, id-dħul tiegħu u għalhekk ħaj mur lilin mill-Unjoni Ewropea biex jimraħ l-attivitajiet ekonomiċi oħra. U jekk aħna nirridu li jibqa' fl-Ewropa li jkomplu jfornu servizzi finanzjari, għalhekk l-ispejjeż fejn ħejspiċċaw, ħajspiċċaw fuq spallejn il-konsumaturi u l-klijenti tal-istituzzjonijiet finanzjari. Jiena nħoss li l-istati Ewropej għaddejjin minn żmien ibes ħafna. Nafu ħċar dan, u rridu ngħidu li dan huwa żmien ta' konsolidazzjoni fiskali u nafu li l-istituzzjonijiet Ewropej m'għandhomx joqodu lura iżda sfortunatament ma qed ngħidu xejn l-istituzzjonijiet Ewropej waslu għal tnaqqis fuq l-ispejjeż tagħhom anzi qed nitkellmu li nintroduċu taxxi ġodda. Jekk l-istituzzjonijiet Ewropej jagħmlu eh, jeħilsu minn ċertu aġenziji li jiswaw ħafna u li huma utli, ovvjament imbagħad huwa jkun hemm riżorsi finanzjarji meħtieġa sabiex bekk nkunu nistgħu nappoġġaw ċertu proġetti meħtieġa Ewropej. Kemtejn fuq l-Eurobonds. Jekk dawn jiġu approvati, allura nkun qed nwittu triq biex ma noqogħdux nifrinkaw, ma jkunx meħtieġ iktar, ma jkunx hemm bżonn ta' riformi oħra, għaliex dejjem ħajkun hemm xi ħadd min ser iħallas u għalhekk ir-riskju morali ħajkompli eh, jizdiet li sijar ħajvota kontra li xaħna kontra l-introduzzjoni ta' taxxi ġodda. Grazzi. Grazzi ħafna sur Klute. Grazzi. Signori din is-sejħa għal taxxa eh, fi transazzjoni finanzjari ila ħafna għaddejja eh, kienet ukoll imsemmija minn l-opponenti tal-globalizzazzjoni imma ħadd ħames nilu ma kien jaħseb illi hija fattibbli. Issa qed narawha fuq l-aġenda tal-Parlament flimkien mat-taxxa fuq il-karbonju anka mal-Eurobonds. Dawn huma għodda li qegħdin jiġu eh, proposti mis sinjura Podimata u jiena napoġġhom dawn huma strumenti li konsolidaw il-budget nazzjonali. Eh, il-kustjonijiet, kustjoni eh, hija marbuta wkoll mal-effett illi qed iħossu il ċittadini Il Issa nistaw konsolidaw il-budget stana permezz ta' din il-proposti minnaħa tal-inkam ta' tħul aħna qed naraw illi għandna bżonn naħdmu aktar. U għanna bżon inżidu it-taxxi biex nitrattaw l-livell li ta' dejn nazzjonali il-nazzjonalizzazzjoni tal-dejn privat illi għamlu il-banek u il-krizi finanzjarja. Dawk responsabli mumiex biss l-istati il-responsabli tal-krizi finanzjarja u għalek għanna nitolbu l-settur finanzjarju biex anka huma jagħmlu parti taħom din it-taxxa ta' tranzazzjonijiet E, e, se titlob lil dawk li ħolqu l-kriżi biex anka huma jagħmlu l-parti tagħhom. Naħsbu li l-Eurobonds huma wkoll neċessarji u ħaj kontribwixxu biex innaqsu il-dejn u anka il-sanzjonijiet il-pajjiżi illi għandhom surplus illi jaraw ir-rati ta' interessi jolow m'għandhomx jiġu mill-quta u dawn ħajamlu l-flus permessa l-esportazzjoni lejn il-pajizi illi għandhom il-deficit. Jekk aħna irridu Ewropa e- e- maquda u soċjali e, rridu nitrattaw dawn il-kustjonijiet bħala prinċipju nixtieq ngħid il-Kummissjoni illi nispera illi dawn il-proposti għal taxxa ta' tranzazzjoni finanzjani eh, eh, jitħlu fis-seħ. Grazzi ħafna, Sur Faraġ. Taxxa globali fuq l iskambju ilha ila tisemma ma qatt ma twetqet xaw propost hawnhekk għaw din id-disperazzjoni fl-Europa għal flus għandha bżonn ir rizorsi propri taħax qed nipproponu hawnhekk opportunità biex inkisru settur finanzjarju għax mhumiex popolari bħalissa l-introduzzjoni ta' din l-FTT Eh, riduwa fl-Unjoni Ewropea isna illi permezz ta' ħajkonna ħafna tħol. Aħna qegħdin ngħixu f'ekonomija globali u jekk aħna naqsu il-kompetittività tagħna, il-kumpaniji jistgħu jitilqu mill-Ewropa fi żmien 24 sija isna qegħdin nagħmlu ekonomija kam kamasaki hawnhekk l-akbar qed nippruvaw inwaqfu eh, l-kumpaniji Ingliżi li għamlu x-xogħol tagħhom. Eh, fl-2010 wieħed minn kull erba' hedge funds telqu mill-Londra u jekk nibqgħu mixin f'din it-triq, eh, il-Renju Unit ħajitlef wieħed mill-akbar waħda mill-akbar industriji tiegħu. U forsi għalek jekk nivutaw favur din għada, forsi din eh, għal-kem tkun negattiva, eh, tkun pozittiva, għax aħna ma nibqawx parti membri eh, minn fl-Unjoni Ewropea. Dziękuję, panie przewodniczący. Teraz głos zabierze pan Martin Ehrenhauser. Bardzo proszę. Ja, Herr Ferrasch, Sie haben... Sir Allenhauser. Is-sur Farage m'għandux raġun jiena ngħid iva għal FTT. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea tista' turi f'dan il-qasam illi għandna bżonn trattaw dawn is-suġġetti anka il-Parlament irid isemma leħnu għada jekk nivvutaw favur ħajkun hemm pass tajjeb il-qudiem lejn din l-FTT u għalhekk il-politika tkun qed tagħti risposta tajba din l-FTT mandiċ tħares biss lejn inċentivi eh, eh, mill-naħa tal-settur finanzjarju għal-investimenti fit-tul ma għanda u kol komponiment soċjali rridu nkunu kuraġużi u Eh, specialment meta nwaqfu il-rata eh, ta' taxxa 0.03 jew 0.04 eh, mhuwiex biżejjed, irridu nagħmluha 0.05. Iva għanna bżon din it-tip ta' FTT madwar l-Europa kollha u jiena żgur ħan vota favura għada. Dinkuje, panu Zabipovic. Grazie, tal-istarija tiegħek. il-kellim li jmiss. Grazzi President, Kommissarju, kollegi, Sur Ferber. Nat nitkellmu dwar l-lum huwa finanzjament innovattiv. Iżda ċertu kummenti li saru hawnhekk ma naqbilx magħhom mhix qed nitkellmu dwar li nsaħħu tassazzjoni għax dik mhux innovazzjoni jew inkella għajnuna l-istat biex jagħmel tajjeb għaddejn. Naħseb li rridu nkonċentraw dwar l-importanza l-qofol ta' dan is-suġġett. Mhux li noqogħdu naraw li l Eurobonds jintużaw b'mod ħażin jew qarriqi iżda li nitalmu l-żbalji tal-kriżi finanzjarja u ftit kliem ifisser li l-ispekulazzjoni tittiġi ntaxxata. Dan xi fisser u ħankun ċara hawnhekk u ngħid l-affarijiet kif huma. Jekk fuq livell globali u tal-ġewx li nistgħu nagħmluha, aħna fil-dan l-Ewropea rridu nagħmluha, neħtieġu nagħmluha. Ma naħsibx li hemm alternattiva disponibbli u għalhekk jiena Sur Bulmen nemmen li għada għandna bżonn votazzjoni ċara u b'saħħitha mill-Parlament Ewropew. Wasal iż-żmien li nagħmlu xi ħaġa u dan hu żmien huwa għada. U għalhekk biex tkun magħna tkun alleat kontra dawk l-istati membri li diġa smajna li jitkellmu favur il-belt ta' Londra, bħal per esempio Sur Farage ħares lej ċifri ta' għad dwar id-deklin li għaddej minnu f'pajjiżek li qed ikkonċentra fuq il-prodotti ta' swieq finanzjarji ħżiena. Jekk noqogħdu ngħidu li mhux se nibnu l-karozzi fil-Ġermanja jew fil-pajjiżi oħrajn Ewropej, mhux se nirpiljaw u għalhekk irridu naraw li naġixxu ta' bilħaq malajr u nagħmlu tajjeb malajr bħala Ewropej. Grazzi issa sur Leonardo Domenici għal żewġ minuti. Grazzi, President. Il-rapport tal-Onorevoli Podimata fih aspetti importanti, differenti, li ma jitkellmux biss dwar it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji huwa rapport mimli analiżi differenti u proposti u jiena nittama li tiġi appoġġata bisħieħ mill-Parlament Ewropew. Huwa issis possibbli għal politika fuq skali ta' vera u propja Ewropea li tant għandna bżonn. Jekk qed nitkellmu dwar armonizzazzjoni fiskali, anke f'dan ir-rapport hemm proposti li jimxu lejn din id-direzzjoni biex ikun hemm armonizzazzjoni fiskali li tagħti impetu ġdid u soġġettività ġdida lill-Ewropa. Iżda huwa ċar li bħalissa dibottitu ħajkfoka l-aktar fuq it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji li tittiġi implementata bħala l-ewwel pass fil-livell Ewropew. Jiena nħoss li dan huwa l-moment ta' għażlijiet koraġużi li jridu jiġu implementati b'mod bilanċat iżda jridu juru direzzjoni u naħseb li l-Ewropa għandha responsabilità li tagħti dik twitti triq għal livell globali u naħseb li għandna rwol li nagħtu messaġġ politiku. Nixtieq ngħid xi ħaġa li sur Schmidt li jiena nirrispettaħ u naf li huwa intelligenti u ċar fi klimu iżdaru tqodu attenti meta nitkellmu għaliex jekk illum aħna ngħidu li ma nistgħux nimplementaw it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji għaliex hemm it-tax havens aħna nkunu qed nagħtu messaġġ bħalli kieku li ċittadini Ewropej mhux ser ikollhom arma f'idejhom meta ninsabu f'żmien fejn dawn l-istituzzjoni finanzjarji diġà bdew jirpiljaw naqra flus jagħmlu profitt. U din hija l-proposta tas soċjalisti. Fil-pajjiżi l-Italja din hija proposta appoġġata wkoll minn ħafna assoċjazzjonijiet autonomi u indipendenti u appoġġata wkoll mill-Moviment Kattoliku Demokratiku favur l-iżvilupp u l-kabbir ekonomiku ibbilanċat. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Gular għal żewġ minuti. Grazzi, President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ lis-Sinjura Podimata għax-xogħol eċċellenti tagħha. Trattat ħafna kwistjonijiet sensittivi fl-istess ħin, jiena mhux se noqgħod nitkellem dwar il-Eurobonds għax jiena nitkellem dwar dan fir-rapport tiegħi iżda nixtieq nsemmi tliet affarijiet marbuta mal-FTT. L-ewwel nett għanna bżon tħul ġdid u għanna dritt hawnhekk fil-Parlament Ewropew li nitkellmu dwar il-kwistjoni ta' tħul it-tweġiba tiegħi hija iva. Iva hemm ċertu tabujiet fl-Ewropa u ma nistgħux nkollna approċċ olistiku fir-rigward l-irkupru fiskali jekk ma nagħtux ħarsa lejn dan, għalhekk nixtieq nifraħ lis sur xemeta fuq taxxi oħrajn għaliex naħseb li rridu mmorru lil minn dan it-tabu fl-Ewropa. Jiena nixtieq nirreferi għal xi ħaġa li ħarġet mill-Bank Ċentrali Ewropew dan l-aħħar. Din toħroġ mill konsultazzjoni fuq il-MIFID u tagħti ħarsa lejn il-High Frequency Trading HFT Ġifiri tranzazzjonijiet ta' malajr bazati automatikament bil-kompjuter u dawn waslu għal żviluppi perikoluża ħafna u naqbel ma' Sur Ferber meta qed jgħid li jridu nagħmlu distinzjoni bejn l-azzjonijiet fuq is-suq li waslu għal likwidità u tranzazzjonijiet spekulattivi oħrajn li huma perikolużi. It-tielet punt li nixtieq nagħmel huwa għandna bżonn regoli globali jew regoli Ewropej. Dan huwa t-tielet punt tiegħi. Jien nixtieq nagħti ħarsa li dak li fisser tassew globali. Xi tfisser globali? Ħajkonna eh, nkunu laxki u najdu li ċertu bkejjen fid-dinja ħajajdu le għal dan joħan għodu nħbbu wara subajna dwar il-kwistjoni tal-globalizzazzjoni biex naħarbu mir responsabilitajiet tagħna. Naħseb li s-sitwazzjoni hija ċara iva rridu naqogħdu attenti għal perikli ta' lokalizzazzjonijiet mill-ġdid iżda l oħra rridu niddeċidu fuq din il-kwistjoni ta' teddida. L-Onorevoli Gigol dal żewġ minuti. Signori, l-ewwel net, grazzi li sinjura Podemata ma kienx xogħol faċli għax f'dawn l ħar ġimgħat forsi notajtu minn numru ta' emails li rċevejna li kien hemm dibattitu għal ħafna fuq dan inkluż f'ċertu gruppi politiċi. Hija inizjattiva li ħafna ċittadini Ewropej qed iħarsu lejna mill-qrib u attenti biex jaraw x'qed jgħidu l-politiċi dwar dan f'din il-Kamra. Taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari hija riżultat ta' inizjattiva ta' ċittadini li tmur lura għat-taxxa Tobin u għanna noqodu attenti għal din l-idea u għalhekk ħajkun deċiżiv għalina biex naraw kif il-Parlament se jaġixxi. Pala prinċipju, issa hemm kwistjoni ewlenija jekk din għandix tkun globali. U globalment m'hemmx daqshekk edowa u kontra dan, u għalhekk il-kwistjoni nimis hija jekk għandix tkun bażi Ewropea. U hemmhekk irridu nkunu ċar irridu ngħidu li ħafna li huma kontra qed jużaw din l-argument tal-Ewropa biex jihbow wara subajhom. U għalhekk rridu ngħidu dan ċaru tont. Għalat jihbow wara subajhom issa għaliex hija taxxa ta' tranzazzjonijiet li diġà taħdem bħalissa nazzjonalment u qed taħdem għal swieq parzjali. Jekk is-sur xemeta qed jagħti ħarsa lejn l-evalwazzjoni tal-impatt bħalissa allura il-kwistjoni ta' jekk it-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja u ser taħdem le le mhix kwistjoni li għandu jħares leha. Iżda f'liema setturi jista' jdaħħalha li ma jistgħu jkunu fuq livell Ewropew, li ma fuq livell nazzjonali u li ma fuq livell globali. U bekk imbagħad ikun jista' jagħmel emenda għal dawk kollha li jgħidu l-FTT għaliex dawk li jriduha m'hemmx raġuni li jvotaw kontra l-lingwaġġ li ġi suġġerit mill-120 membru għada. Għalek nitlob li l sur xemeta għamel evalwazzjoni tal-impatt bil-reqqa, mod ġust, u ħares lejn it-tassazzjoni li hemm fuq is-settur finanzjarju. U għada, sinjuri, ejja nagħtu sinjal ċar b'saħħtu għall-FTT Ewropew. Madam Ilda Figwe. Is-Sinjura Figurejdo għal minuta u nofs. Grazie President għal żmien twil issa kien hemm meħtieġa għal FTT madwar id-dinja u għalhekk anke fiħdan l-Unjoni Ewropea. Għanna bżonn waslu tmiem ma' tax havens u anki għal prodotti finanzjarji ta' spekulazzjoni. Din hija kwistjoni urġenti ħafna. Irridu waqfu spekulazzjoni fuq firxa wiesa ta' prodotti pal per eżempju proprjetà, pensjoni, polza tal-assikurazzjoni u mannix ninsaw ukoll id-derivati, speċjalment dawk ibbażati fuq id-dejn sovran. Sfortunatament il-Kummissjoni meta ximxiet fuq il-proposti u nafu li il-periklu finanzjarju, ħsara finanzjar eh, fiskali li ħalqot il-ħolqu tax havens fl-Europa qed jiswaw 200 biljun euro f'kull sena li diġà waħda għandha tiswina biex innaqsu id dejn pubbliku mingħajr ma nkunu rridu ndaħlu taxxi ġodda. Idħul potenzjali minn FTT anke fuq skala żgħira twassal għal 200 biljun euro madwar l-Unjoni Ewropea. U anki jekk taqa' fuq livell globali, għalhekk rridu ngħidu kif hija aċċettabbli li nipposponu pożizzjoni ċara fuq it twaqqif tal-FTT fiħdan l-Unjoni Ewropea Kif qed ngħidu hekk issa billi nużaw l-iskużu li għandna bżonn studju ieħor għal darb'oħra aktar evalwazzjonijiet, aktar stħarriġ, issa wasal iż-żmien li nieħdu deċiżjonijiet ċari biex nagħmlu tassazzjoni